fl-aħħar ta' din is-seduta. Imess s'issa. il-ħames abbozzi ta' riżoluzzjonijiet fuq iċ-Ċina dwar id-drittijiet tal-minoranzi u l-applikazzjoni tal-pina tal-mewt. L-ewwel nisimgħu minn tas-Sinjura De Kaiser. Grazzi, Sur President. Il-grupp tiegħi jirtira l-firma tiegħu me riżoluzzjoni dwar iċ-Ċina għaliex mhux għax aħna nqisu illi din id-drittijiet tal-bniedem huma inferjuri għall-interessi kummerċjali. Imma biex iċ-ċina tbiddel l-inġiba tagħha hemm bżonn illi nitkellmu u l-mod kif qed iġibruha qed iħassar kull ċans illi jkun hemm dan id-dialogu. Il-mod kif qed jitrattaw id-Dalai Lama ħafna eżempji oħrajn qed jimpedixxi dan kollu. Dan huwa dan huwa l-mod li jridu huma jiftħu l-bib għalina le. Dak li aħna rridu insalvu, insalvaw illum edin illum fil-fatt medda bl-eżekuzzjoni. Ċina tittiqaf tibża mill-libertà tal-espressjoni tinfetaħ għad-dinja mhux biss permezz tal-kummerċ u tal-kultura imma wkoll bid-diviżjoni ta' valuri essenzjali u għalhekk nixtieq illi l-agenda ta' summit li jmiss fit-30 ta' novembru nsemmu kol kwistjoni tal-abolizzjoni tal-pina tal-mewt u li l-Komissjoni u l-Kunsill komplu jsemmu fil- fil-sobijiet il-ġodda jagħmlu klawzola dwar ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina. Grazzi. Grazzi ħafna, Sir Higgins, żewġ minuti. Sir President, jiena naqbel ukoll li għandha tiġi abolita l-pina tal-mewt fiċ-Ċina b'mod partikolari meta din il-pina tal-mewt tintuża biex titerrorizza minoranzi u gruppi etniċi fiċ-Ċina. L-Unjoni Ewropea, l-Istati Uniti u setat oħrajn madana kollu permezz tal-kritika tagħhom dwar il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina ma tantx huma sodi mbagħad unbat dwar iksuri tal-drittijiet tal-ħaddiema din il-kritika kważi laqas teżisti qatt ma tissemma u din hija għaliex jixtiequ joħolqu rabtiet kummerċjali maċ-Ċina u l-burokrazija li tmexxi dan l-istat sabiex ikunu jistgħu jgawdu mill-isfruttar tal-ħaddiema fiċ-Ċina. Iċ-Ċina hija propju post fejn hemm bisfruttament tal-ħaddiema, pereżempju eċxieren ta' miljuni ta' ħaddiema migranti jgħixu ħajja fil-miżerja u tfal tagħhom ibatu l-konsegwenzi tal-kondizzjonijiet tal-waħx illi fihom huma jgħixu. Il-kumpaniji multinazzjonali jipparteċipaw ukoll f'dan l-isfruttament sabiex jiffaċilitaw u jkomplu jkabru tħul tagħhom ir-reġim Ċiniż qed ikompli jsaħħaħ u jżid il repressjoni u din ir-repressjoni qiegħda kull ma jmur tizdiet minn meta l-istan l-nis eh, deċidu illi eh, jużaw eh, metodu model partikolari sabiex jissaxħu l-ekonomija tagħhom repressjoni ta' ġurnalisti, għasta ta' ġustizzja għal komunitajiet u għal ħaddiema dan l-aħħar kollega soċjalisti tiegħi ma tħallix jidħol fiċ-Ċina Lawrence Gold, soċjalist li jikteb taħt l-isem ta' Vincent Cole li jikteb fil u għal-editur ta' ChinaWorker.info nżam fuq il-frontiera ma tħallix jidħol ChinaWorker.info tamil kampanji għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertà tal-trade unions għalek aħna għanna nappoġġaw il-ħaddima fil- fiċ-Ċina, trade unions huma demokratiċi, dritt tal li wieħed joħroġ fi strajk għandu jkun dritt sagrosant, għandan nitolbu li jkun hemm iktar libertà tal-espressjoni, libertà tal-assoċjazzjoni u dan kollu sabiex niġġieldu kontra dan ir-reġim burokratiku tal-biża li jixtiequ jsiru xi darba oligarki kif fil-fatt ukoll bl-istess sistema fir-Russja. Is-Sinjura Advikiene, Sur President, Sur Kommissjoni, peress li aħna qegħdin naħdmu ktar mill-qrib ma' ċina fuq fil-qasam tal-ambjent tal-kummerċ u ċina wkoll eh, laqat il-lop Olimpiku s-sena li għaddiet xorta waħda sejra lura fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem il-tweġiba tal-autoritajiet ċiniżi għal protesti paċifiċi s-sena li għaddiet u dis-sena kienu sproporzjonati għall-aħħar madwar id-dinja kulħadd għandu jkollu dritt li protesta kontra politiki tal-gvern li ma joġbuhomx. Imma minn flok aħna għanna kena reazzjoni violenti u brutali mill-autoritajiet eh, ċiniżi u nqatlu eh, mijiet ta' persuni. Ħafna nies intqatlu sabiex u hemm it-teddit ukoll illi ikkul min ma jaqbilx mal-gvern jinqeret kollegi la darba ħna vera nammiraw il-kultura ċiniża u għanna kummerċ maċ-Ċina per għanna dmiru koll li nitkellmu b'mod ċar u nikkondannaw il tilu l-eżekuzzjonijiet. Irridu ntennu l-appell tagħna lill-uffiċjali Ċiniżi biex ikun hemm moratorium fuq il-pina tal-mewt fiċ-Ċina u jagħti aktar libertà lil dak il-provinċi li jridu iktar indipendenza dejjem taħt politika waħda. Grazzi. Signora Loħbihla. Grazzi, Sur President. Dan l-ħar snin, ċina żviluppat ħafna fuq livell ekonomiku u l-livell tal-ħajja għal ħafna ċiniżi tieb imma sfortunatament ma sarx l-istess progress fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem u għacċittadini ċittadini kollha ċiniżi irrispettivament mill-oriġini mil etnika jew reliġjuża tagħhom l-attakki fuq it-Tibetani qegħdin dejjem jiżdiedu u fir-rigward tal-pina tal-mewt huwa vera li l-Qorti Suprema ta' Ċina mill-2007 rivedet is-sentenzi kollha u uh, xoħut minn dawn il-pini tal-mewt issa li kienu ġew motija ġew irtirati fl-2008 għalmenu eh, 100 eh, madwar 1800 persuna inqatlu fiċ-Ċina u dawn huma biss ċifri uffiċjali, probabbilment iċ-ċifra reali hija ħafna ola. Barra minn hekk fiċ-ċina hemm ħafna wkoll reati illi għalihom tista' tingħata l-pena tal-mewt. Hemm 98 reat differenti li jinqalihom jittinata il-pena tal-mewt u għalhekk aħna nitolbu li ċina biex tagħmel moratorium fuq il-pena tal-mewt immedjatament. U issa s-Sur Rivellini għal grupp tal-EPP. Grazzi, Sur President. Il-pozizjoni tiegħi fuq din il-proposta riżoluzzjoni hija simili għal dik ta' persuna li tagħmel parti mill-minoranzi li hemm diskriminazzjoni rebbaħ il-Premju Nobel għal paċi u li għandu fideħ l-ikbar seta fid-dinja sur Obama. Prinċipji ta' din ir-riżoluzzjoni u l-prinċipji tiegħi ma m'għandniex nirrepetu l-iżbalji tal-partiti politiċi tax-xelluk illi jridu biss jitkellmu dwar id-drittijiet u mhux jiksbuhom il-minoranzi jridu jitħarsu fiċ-Ċina u kullimkien madwar id-dinja Imma l-ewwel qabel kollox qabel ma nirpreżentaw riżoluzzjoni sekk impenjattiva rrid ikollna strateġija koordinament tas-setat kollha u tal-Parlament kollu sabiex ma noqogħdux indumu u mbagħad inħassru il-negozjati mal-Gvern Ċiniż dejjem jekk aħna ma nemnux illi il-problemi tal-minoranzi u tal-pena tal-mewt fiċ-Ċina nistgħu insolvuhom mingħajr ma nqisu il-gvern Ċiniż. Hija ħaġa impossibbli għalek għajamel sew s-sur Obama li minnaj ma juqot jersaq l-ura iżom il-relazzjoni tajba ma' ċina li qed naraw qed jipprova li jibda dialogu aħjar fin-negozjati kollha mad-dinja tal-punent. Imma għalfejn se nippreżentaw riżoluzzjoni l-iva jiena naqbel magħha ftit ġranet qabel il-, il, il ta' Brankino minar ma kun qabel maħħa kulħadd din il-proposta ġiet eh, prezentata kemm il-darba. Immissa li jem possibilità li aħna nibdew naħdmu iktar rib mal-gvern ta' ċin. Hawnhekk il-President jinterrompi l kellim. Għal dawn ir-raġunijiet għalla volejna naqbel mal-prinċipju ta' riżoluzzjoni li huma l-prinċipji tiegħi jiena mhux se nivvota li strateġikament jiena naħseb illi dan jista' jagħmel ħsara il-relazzjoni ir-rotta ġdida li aħna issa bdejna mixin fuq għamal gvern ċiniż. Grazzi u darboħra jekk għandek bis minuta biex titkellem ta' biżiex jgħid il-President. Signora Gomez. Sur President. Skużani, is-Sur Posselt l-ewwel, is-Sur Posselt. għannom tal-grupp tana. Il-grupp tana wara diskussjonijiet fit-tul waqt il-konferenza tal-presidenti talab illi dan il-punt jitpoġġa fuq l-agenda irridu niddiskutuh sew u li nivvotaw fuqu. L-opinjoni ta' kollega wieħed ma kienx l-opinjoni tal-grupp kollu. Iva, nifem, sur posol tjajt il-president, imma aħna ftelna li kulħadd kellu jkull ċertu ammont ta' ħin u kull kellim għandu minuta. Signora Gomes, fiċ-Ċina għatem repressjoni ta' daw kollha illi jippruvaw jiksbu drittijiet ta' xogħol, ċivili, soċjali, eccetera. Hemm ħafna ħruxija anke kontra Tibetani. Il-Premju Sakharov u l-attivisti għadhom jgħinu l-Sur Obama u jiprofaw jgħinu biex jgħidu li xandu jisir f'Beijing. ċem torturi, repressjoni politika u metodi li jintużaw imorru kontra il-prinċipji li jippermettu li ċina tkun membru tal-ġnus ma'uda tal-Konsil tas-Sigurtà tal-ġnus ma'uda dawn fiċ-Ċina u fil-bqija tad-dinja jeżistu prinċipji iċ-Ċiniżi huma nies ukoll mhumiex għaljeni u għandhom iġibu ruħhom bl-istess mod ta' bnedmin ċivilizzati wkoll. Grazzi, Sur President. Aħna bħala liberali ma naqblux mal-pina tal-mewt mod ġenerali, imma unnek il-pina tal-mewt fiċ-ċina tintuża b'mod partikolari biex ikun hemm repressjoni tal-minoranzi pat-Tibetani per eżempju barra minn hekk iċ-Ċina mhijiex demokrazija u drittijiet tal-bidem mhumiex rispettati, iċ-Ċina għandha politika ħarxa ħafna kontra Taiwan u għanna bżon nimpoġġu iktar pressjoni fuq iċ-Ċina u għaddiffiċli diffiċli xuwa suq enormi imma għanna xorta nġildu għal prinċipji tagħna għal daqstant aħna nappoġġaw din ir-riżoluzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Hawtala għal minuta. Grazzi ħafna, Sir President. Aħna naqblu ma' dialogu u għalhekk aħna qegħdin inħejju laqgħolja ma' Ċina f'dan il-moment u emmek nistaw nipromovu ktar drittijiet tal-bniedem hawnhekk fil-Parlament u għadmir tagħna l-infakru l-Konsill u l-Kummissjoni li dak li joħroġ minn dialogu dwar drittijiet tal-bniedem irrid ikun diskuss b'mod ċar fis-summit waqt il-summit bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina u importanti li dan id-dialogu ma' ċina isir u ċ-Ċina irridu nġellu għatifem li huwa possibbli li jizviluppaw iktar jekk huma jkunu iktar miftuħin u jekk iċ-ċittadini tagħhom ikollhom il-libertà tal-ħsieb u tal-espressjoni. ma nistawx ninjoraw ninjoraw dak illi fil-fat ta' riżultati tajbin f'pajjiżi oħrajn id-drittijiet tal-bniedem huma universali u ċina m'għandix tkun eċċezzjoni naqbel ma' Sinjura Gomes għalhekk ċina għandha tiġi trattata bħal kull pajjiż ieħor. Is-Sur Tanok għal-minuta President. Jina ili nikritika il-nuqqas ta' drittijiet ta' nida peċċina. ċina ma' anki irnexxielhom eh, jeskludu li taiwan mill organizzazzjoni internazzjonali għanna il-Falun Gong għandhom ehm, eh, ċensura qawwija fuq il-mezzi tax-xandir u l-internet u l-Google fiċ-Ċina l-użu tal-sentenza u l-pena tal-mew tal-affarijiet żgħar anke għax wieħed forsi ehm, jiprostitwixxi n-nisa jispiċċa jingħata l-pena tal-mewt. U ma hemm l-ebda dubju illi f'dal aħħar fi Xinjiang ħafna ċiniżi innoċenti spiċċaw inqatlu brutalment. Issa ċina b'daqqa waħda qed tixtieq li jkollha relazzjoni eh, paċifika mal-minoritajiet tagħha. Aħna mill grupp tiegħi nixtiequ li dawk kollha li huma arrestati bħalissa jkollhom proċess xira. Is-Sur Kaċmani issa. President, Sinjuri, li PP huwa favur dan l-abbozza riżoluzzjoni jena kont sorpris bis suġġerimenti ta' kollegi minn gruppi oħra fejn għalunna li m'għandniex nikwataw eżempji oħra tal-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u l-applikazzjoni tal-pina kapitali. Għaliex? Minħabba dan is-summit li ġej issa taċ ċina u l-Unjoni Ewropea m'għandniex ikollna standards doppji. Ma nix aħna illi għanna ninsew warbu l-affarijiet importanti meta sempliċement għax għandna affarijiet politiċi um, interessi politiċi. ċina hija il-pajjiż bl-iktar numru qoli ta' eżekuzzjonijiet fid-dinja laqas biss iżommu mal eh, standards minimi legali, per eżempju dritt li wieħed ikollu smieħ proċess ġust. Dan aħħar ċelebrajna l-anniversarju twaqqiħ tal-ħajt ta' Berlin. Kieku ma kellix il-kuraċċi nagħmlu dan dak iż-żmien l-Ewropa kienet tkun kompletament differenti llum il-ġurnata. Sur President, jiena nixtieq nemmen kieku illi il-pina tal-mewt ħanaraw l-aħħar tagħha f'dan is-seklu 21. Unkunu nistgħu biss naraw eh, l-aġġeġġi li kienu jużaw biex jagħmlu biex jagħtu l-pina tal-mewt fil-mużewijiet ma baqalna x'naqs fuq ċina bħalissa edha tikber brata maġla imma edha wkoll iżżid ir-rati tal-pena tal-mewt. Ma tis hemm qed li ma tistax tagħmel mod ieħor imma kienu għadu naħsbu hekk anke l-Istati Uniti tapplika l-pena tal-mewt. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar Sħubija strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina importantissima żewġ naħad din eh, eh, relazzjoni. Beijing iridu jbidlu il-pożizzjoni tagħhom fuq il-pina tal-mewt u anke fuq dialogu mal-etniċi mal-gruppi etniċi tagħhom. Iridu jgħixu dawn b'mod paċifiku. Signora Lichtenberger. Grazzi din il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem u rispett ta' drittijiet tal-minoranzi. Ilna ħafna snin naraw konflitti f'numru ta' pajjiżi eh, u anke bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina. Daw il-gruppi etniċi qegħdin jiġu iktar u iktar urtati issa, speċjalment wara l lop olimpiku, l għed qed deteriora għat ikun hemm iktar pressjoni wkoll fuqhom. Għalhekk nista' nifhem għaliex punt disa m'għandux ikun fuq fir-riżoluzzjoni. Dana jirreferi għal dialogu. Nafu li ċina hija attur b'saħħtu ħafna fuq eh, fl-isfera internazzjonali ma jekk ikunu rispettati dawn iridu juru rispett huma għad-drittijiet tal-bniedem u dan irid ikun mhux biss jidher fuq il-karta fil-Kostituzzjoni ma tispoġġa fil-prattika din il-ħaġa. Għaliex hekk qed jisolbu l-gruppijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna Sinjura Lichtenberger is-Sur Postaltista. tista. President, Tiġat darba għamnek illi il-Kongress Dinji tal-Urger huwa importanti għalhekk ħafna għalhekk kien hemm ingħatat l-importanza kollha Franz Joseph Strauss li dejjem iddefenda l-istazzjonijiet liberi u koll għacċerta illi kollna relazzjoni tajba maċ-Ċina. Tittieħed pożizzjoni ċara fuq id-drittijiet tal-bniedem. Kieku din fi f'Munich ħafna appartamenti fi Munich ġew eh, infiċija u ħafna ċinizi hemmhekk ġew arrestati għax dawna kull ma kienu jagħmlu kienu qegħdin hemmhekk biex jitterrorizzaw lurgers. Aħna ma nistax naċċettaw daw, iċ-Ċiniżi qegħdin jitterrorizzaw lil Munich u eh, rridu ngħidu l-affarijiet kif huma. Herr Präsident, dass das Europäische Parlament sich zu Wort meldet. Grazie. President, il-fat li l-Parlament Ewropew jipprova jaġixxi biex iwaqaf il-pjena tal-mewt, hija ġa importanti għal stanti, jiena nappoġġa l-moratorju fuq dan tip ta' eh, pieni tal-mewt. Però li n-intervjenu għal ġitijiet tal-bniedem m'għandux jiġi użat b'mod ħażin, jiġifieri b'mod li noqogħdu ehm, ngħidu li ċ-Ċina u noqogħdu nindubitaw fl-integrità taċ-Ċina u tas-soċjetà Ċiniża li b'dak il-mod aħna mhux se nkunu qegħdin ngħinu lil dawk in-nies ġewwa ċ-Ċina li qegħdin jiġġieldu għal libertà ta' drittijiet tal-bniedem. Lan tagħna huwa li ngħinu lil dawn in-nies u ma nippruvawx eh, niġġustifikaw lil nfusna. Aħna lanqas lanqas ma naqbel li nieħdu riżoluzzjoni daqshekk ta' mal-ajr u jkun hemm referenza kbira għal moratorju li tirreferi għan nies ta' Tibet għaliex dan mhux relevanti m'għandu x'jaqsam xejn ma' drittijiet tal-bniedem u maħniex pożizzjoni mhijiex pożizzjoni aċċettabbli u jiena nixtieq li fil-futur qabel ma jkun hemm is-summit bejn iċ-Ċina u l-Unjoni Ewropea niddiskutu sew relazzjonijiet bejn iċ-Ċina u l-Unjoni Ewropea u nkopru l-kwistjonijiet kollha. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Din kienet dan kien diskors twil ħafna. Is-Sur Schulz, grazzi ħafna President. Jiena nixtieq. Nirreferi għal dak li qal is-Sur Buskov il-grupp tiegħi jixtieq jgħid li minħabba il-fatt li kien hemm l-eżekuzzjonijiet ta' l-urbas fiċ-Ċina u l-parteċipanti inataw il-piena tal-mewt, ġifiri l-parteċipanti li għamlu demonstrazzjonijiet fir rigward ta' l-elezzjonijiet fl-Iran, għannu diġa diskutejna dan il-punt, għed nitkellmu dwar urġenzi għaliex huwa importanti ħafna u dawn in-nies se jiġu matula dal-waqt. Nafu li ċ-Ċiniżi għandhom fama li ma jirrispettawx id-drittijiet tal-bniedem u l-fatt li għandhom dan ir-rekord huwa minnu u rrid ngħid li din hija sitwazzjoni mhux aċċettabbli, però fil-konferenza tal-Presidenti aħna sejna li żewġ affarijiet jinżammu separati. L-ewwel net l-urġenza li qed nitkellmu dwarha Um, it-tedida l-eżekuzzjonijiet u r-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u ċina f'rigward tal-politika u ekonomija, etc. Aħna rridu naraw dawn il-punti kollha f'summit bejn iċ-Ċina u l-Unjoni Ewropea u nesprimu l-Unjoni tagħna f'reżoluzzjoni. u din hija r-raġuni għalfejn qed niffaċċjaw din il-ħaġa issa u għal daqstant il-grupp tagħna rrid jinsisti li aħna nivvutaw fuq din l-urġenza u mhux Eh, u iktar problemi kif qed naraw issa. Grazzi issa ngħaddu għall proċedura tal-KHDI għajna biż-żewġ minuti u jiena ser nagħmel attenzjoni u ser ngħaddi il- eh, kelma lil kellim wieħed minn kull grupp is-soċjalisti għadhom kemm tkellmu u jiena il kelma li surta kif mill-PPE. Ikki oġbok.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 Dan huwa żvilupp eh, tajjeb ħafna li aħna qed ngħidu konsiderazzjoni din il-kwistjoni kollha fuq inizjattiva tal-MPs Ungeriżi mit Transilvania. Jena nixtieq nirringrazzja xi gruppi politiċi għal l-appoġġ tagħhom, però wkoll nixtieq ngħid li jiena m'iniex kuntent ħafna bil-deċiżjoni tas-soċjalisti biex jirtiraw il-firma tagħhom fl-appoġġ li kien meħtieġ. Nixtieq ukoll insem il-fatt li ngħid li sa il il-kritiċi kollha tar-reġimi komunisti u referenzi kollha għad-drittijiet tal-minoritajiet ġew imneħija mit-test u dan sar it-tlieta, nhar it-tlieta. L-Unjoni Ewropea issa fl-aħħar trid b'mod onest tiffaċċja l-effetti negattivi tal-passat komunista u taraf li aspetti tal-komunisti tal-komuniżmu għadhom jeżistu ġewwa ċ-Ċina fost postijiet oħrajn. is Meitner. Grazzi. Sur President, Sinjuri, waċar ħafna li aħna kontra l-bina tal-mewt me fi kwalunkwe pajis u lanqas ma rridu li minoritajiet reliġjużi jew minoritajiet oħra jiġu appressati, però dan qed isir ġewwa ċ-Ċina. Ħafna nies ħasbu li l-Olimpjadi seru waslu liċ-Ċina biex ikollha aktar rispett tal minoritajiet, speċjalment meta kien hemm ħafna attenzjoni mill-bqija tad-dinja lejn iċ-Ċina. Aħna ħsibna li huma ser jifqu milli jibqgħu għaddejjem dawn l-attivitajiet, però ma kienx minnu għax l-eżekuzzjonijiet għadhom isiru. Aħna nafu li f'Novembru qatt ta' nies eh, per eżempju nies mit-Tibet ġew maqtula kien hemm konferenzi bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina u ċ-Ċina hija partner importanti ħafna fil-kummerċ għal din mhijiex xi ħaġa tajba għalina għalix huwa daqsxejn stramp li inkomplu nitkellmu dwar il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem, però iva rridu nitkellmu dwarhom. Aħna ma rridux li kun hemm il-pjena tal-mewt fl-ebda pajjiż fid-dinja u tajjeb li l-Parlament Ewropew impona din dan il-moratorium eh, sa mill-2007 u rridu nkomplu nippromovu dan il-punt. Grazzi ħafna Sur Kursk. Sur President, Senjuri, għala pallak Jiena dejjem ħassejt li qalbi tibgħat ħabat ħafna meta nitkellem dwar id-drittijiet tal-bniedem ġewwa ċ-Ċina. Niftakar il polonja meta kien hemm l-elezzjonijiet ħilsa l-ewwel darba eh, li ma kien ma kell fihom ma kellhomx jaqsmu l-komunisti. Issa fiċ-Ċina rajna ħafna ħafna protesti, ħafna qtil li sar fil-ġewwa Tiananmen din kien hemm ukoll metodu ta' kif jiġġieldu il-komuniżmu il ġewwa Russja u fl-Unjoni Sovjetika, però l-istess ħaġa ma ġietx applikata ġewwa ċ-Ċina. Issa rajna li l-ikbar poteri fid-dinja kienu ser jagħmlu bojkot għall-Olimpjadi u mbagħad irrikonsidraw minħabba l-fatt li hemm eh, interessi ekonomiċi u ma ddeċidew li se jgħalqu għajnejhom għal problemi li kienu qed jiffaċċjaw ċertu nies li kienu qed jiġu persegwitati ġewwa ċina Dan din hija kriminalità kbira, hemm ħafna nies li qegħdin imutu, qed imutu ta' kuljum qegħdin jiġu miżmuma bla ebda raġuni ta' xejn u jiena naħseb li dan kollu għandu jitniżel f'din ir-reżoluzzjoni u rridu niftakru l-valur tal-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Grazzi, issa għanna dil-kelma l-Komissjoni. Grazzi, President, kollegi, jiena nishtiq nsemmi situazzjoni ta' bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina. Il-politika tagħna fir-rigward taċ-Ċina hija waħda kostruttiva bħala żewġ atturi importanti fuq il-kamp dinji aħna rridu niffukaw biex nimmiraw lejn sfidi globali il-summit um, bejn iċ-Ċina u l-Unjoni Ewropea fit-30 ta' Novembru se għandu lan li jindirizza il-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina, drittijiet tal-bniedem, il-kriżi finanzjarja u kwistjonijiet oħrajn internazzjonali. Però il-partnership strategiku mhijiex dwar il-fat li irrid naħsbu bl-istess mod, naħsbu fl-istess mod fuq kull ħaġa. U minnu li aħna għandna xi qbil maċ-Ċina, pero hemm kwistjonijiet differenti. Aħna wkoll irridu nitrattaw ċertu kwistjonijiet bħal drittijiet tal-miedem magħhom. Il-kwistjonijiet ta' drittijiet tal-miedem, il-pena tal-mewt u rispett ta' drittijiet tal-minoritajiet, tal miedem il pena tal mewt u rispett tal il pena tal mewt u rispett ta drittijiet tal minoritajiet huma eh, jiġu diskussi spiss waqt il-laqat tagħna dialogi tagħna mal-awtoritajiet Ċiniżi. Dan kien il-każ fil-fatt fil-28 round fil-20 ta' Novembru ġewwa Beijing fejn aħna iddiskutejna dawn il-kwistjonijiet. l-Unjoni Ewropea qed topponi għal pina tal-mew ġewwa ċina u l-istess ukoll fir rigward tal-minoritajiet etniċi jena rrid nassigura lil din il-Kamra li aħna ser inkomplu naħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet anke ġewwa fora oħrajn b'mod partikolari fuq l-iktar livelli għalin. Jiena il-kollega tiegħi Ferrero Waldner kellha dibattitu ma'kom fir rigward ta' Tibet u dan kien f'Marzu hija semmiet il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea u jiena nixtieq ngħidilkom x'jiġbor fih dan. Aħna appoġġejna dialogu bejn l-awtoritajiet Ċiniżi u r-rappreżentanti tad Dalai Lama. Għall-Unjoni Ewropea is-sitwazzjoni ta' Tibet hija xi ħaġa li rridu nieħdu sieba bħala komunità internazzjonali. Aħna għaddejna dan il-messaġġ lil l-ċina u smajna x'kellhom xi jgħidu. Il-Kummissarju Ashton ukoll kellha l-opportunità li tgħidilkom dwar it-ħassib tagħha dwar l-imwiet li qed inisiru f'dawn il-pajjiżi u rrid ukoll is-simpatija tagħha għall-vitmi, għall-familji tal-vitmi. L-Unjoni Ewropea qed tagħmel minn kollox biex ikun hemm rikonċiljazzjoni f'dan ir-reġun. L-Unjoni Ewropea tirrispetta d dritt taċ-Ċina biex tieħu il-qorti tikkastiga lil dawk kollha li huma responsabbli għal dan għal dawn il-kriminalitajiet fi kwalunkwe ċirkostanza. Irrid ikun hemm proċess tal-qorti ġust. L-Unjoni Ewropea tenniet kemm il-darba mal-awtoritajiet Ċiniżi f'żewġ dikjarazzjonijiet pubblikati fid-29 ta' Ottubru u 13 ta' Novembru kif dejjem tagħmel f'sitwazzjonijiet ta' dan it-tip aħna qegħdin nitolbu li ċina biex eh, tagħmel xi ħaġa fuq dawn il pieni tal-mewt u fuq dawn l-atteġġamenti biex bekk ma jkunx hemm iktar problemi ġewwa it-Tibet. President, membri onorevoli, Aħna rridu li ċina ssir iktar trasparenti u iktar miftuħa u taċċetta standards internazzjonali fuq id-drittijiet tal-bniedem u tindirizza sfidi globali. Aħna nisperaw, aħna sperajna li l-Olimpijadi kienu se jkunu il-bidu għal iktar flessibilità minn naħa ta' ċina fir rigward ta' drittijiet tal-bniedem. Pero sissa dan għadu ma seħx Għanna rridu nkomplu naħdmu fuq l-iżvilupp tal-partnership strateġiku tagħna u r-rispett ta' drittijiet tal-bniedem bħala parti integrali ta' dialogu tagħna. Tnax il-summit bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina ġewwa Beijing huwa okkażjoni tajba biex inkunu nistgħu nagħmlu dak kollu nistgħu. Grazzi. Thank you, Commissioner. Rozprava byla uzavřena a nyní můžeme přistoupit k hlasování. U issa nistaw naddu għal votazzjoni. Għanna tlet proposti dwar in nicaragua Il-Sinjura De Kajze ser titkellem. President, jina nishtiq infakrek il-grupp tiegħi deċida li ma kienx ħajparteċipa fil-votazzjoni għal raġuni li